fis-sessjoni li mis u r-riżoluzzjonijiet li ġew adottati illum se jiġu mresqa wkoll mqasmin lill-individwi msemmin fit-test nissospendu s-sessjoni. Grazzi.